min ħajħu l-flus f'kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjari, għanna nitkellmu wkoll dwar eh, politikanti tal-lemin estrem u jekk kik inti kont bil-qeda għaw wara, Sur President, kun tista tara x'tipi ta' xejriet perikolużi qegħdin joħorġu fl austria Grazzi dak l-aħħar tad-dibattitu u il-votazzjoni tinżam dal-ħodu fil-11. U għek naddu għal-punt li mis. Kiex la deklarazzjoni della Punt li jmiss fuq l-agenda tagħna hija stqarrija mill-Kummissjoni dwar l-atroċitajiet tal-massa f'ġos fin-Niġerja f'Jannar u f'Marzu. Sur Rejn ser jitkellem fisem il-Kummissjoni jekk jogħġbok. Sur President, membri, b'soba kbira, il-President uh, eh, jaradwa miet il-bira. Huwa kien ikkontribwixxa ħafna għal ħajja politika u demokratika ġewwa in-Niġerja u il-politika tiegħu ikkontribwixxiet għall istabilità mod partikolari fir-reġun tal-punent tal-Afrika il-President Kurlak. ser isir il-President probablement il-lejla ser jieħu il-mandat tiegħu dan ser wassal għal spekulazzjonijiet ġodda fuq e, ix-xena politika ġewwa Niġerja. E, L-Unjoni Ewropea kienet imsieħba tal-Niġerja u tat appoġġ fi żmien diffiċli ta' inċertezza politika. Il-konflitti vjolenti F'Jannar u f'Marzu din is-sena fejn mijiet ta' ċittadini ġew immassakrati jew imweġġa kienet ħaġa devastanti. Eluf spiċċaw bla dar u qegħdin jgħixu ġottinet. Hawnhekk jiena naqbel ma' tħassib li hemm fost il-membri dwar dawn l-atroċitajiet tal-massa li seħħu u nista' nassigurawkom li aħna tajna rispons Ewropew. Eżatt kif eh, ħadna l-aħbar ta' dak li ġara f'Jannar u f'Marzu, Aħna fkonna f'kuntatt ma' Niġerja u aġenziji ġewwa Niġerja U nista' nassigurakom li l-awtoritajiet kif ukoll l-isptarijiet kienu setaw jgħinu lil dawn il-vitmi. F'jannar is-Sinjura Ashton għamlet stqarrija flimkien ma' Sinjura Clinton, Sur David Miliband fuq dak li kien ġara fuq dan l-imwiet kollu li ġara fin-Niġerja. Biex bekk Provaw insibu mezzi paċifiċi ġa kif nerġaw insibu stabilità u paċi u ġustizzja f'dan il-pajjiż. L-Unjoni Ewropea kellha wkoll dikjarazzjonijiet oħrajn fuq in-Niġerja fi frar u Marzu u għamlet laqa diplomatika mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin fin niġerja biex tikkondanna dak li kien ġara l-Unjoni Ewropea talbet lill gvern federali tan niġerja biex tassigura investigazzjoni sħiħa tal-raġunijiet ta' dawn il-vjolenzi kollha u koll biex dawn li għamlu din il-vjolenza jiġu eh, ikkastigati. Din il-vjolenza waslet għal mewt ta' 14.000 persuna u tlet 3 miljon per persuna ġew mitlufa til fudarom U għacċar li il-konflitt dejjem jinvolvi, konflitti ta' dan it-tip dejjem jinvolvu persuni foqra. Konflitti eh, motivati mir reliġjon jiġu wkoll minħabba problemi, problemi ta' art eh, bejn l-awtoritajiet federali, bejn l-istat, eċċetera. Dawn il-konflitti ta' reliġjon spiss jamplifikaw kwistjonijiet oħra li jkunu nqalgħu minn qabel. L-azzjoni li ħadet l-Unjoni Ewropea fir rigward tan niġerja tinkludi diplomazija u kooperazzjoni fuq medda twila ta' żmien u wkoll taħt l-IDF ser ikun hemm kooperazzjoni u żvilupp għan Niġerja dawn huma setturi ferm importanti, sigurtà u l-paċi kif ukoll il-governanza u d-drittijiet tal-miedem. Aħna wkoll qed nippromovu s-sigurtà u l-paċi permezz ta' dialogu kontinwu ma' Niġerja taħt il- eh, Cotonou Agreement flimkien ma' prinċipji demokratiċi, etniċi u wkoll ġieda kontra diskriminazzjoni razzjali u etnika. Naħseb rridu nibqaw noqodu attenti għal kwistjonijiet li qegħdin seħu ġewwa Niġerja, jiena nipproponi li dan għandu jiġi indirizzat bħala priorità għal dialogu fil-laqa li jmiss laqa ministerjali tal-bejn l-Unjoni Ewropea u n Niġerja iktar tard din is-sena. Grazzi ħafna kummissarju. Issa ser naddu għal-kellima fisam il-gruppi politiċi, fisam il-PPS, Sur Mitchell. Sur President, jena naqqat mal-Kommissjoni u nisprim bis simpatija tiegħi n-nis tal-Niġerja għal-mewt tal-President Jar Adwa il-vjolenza li seħħed dan l-aħħar fin niġerja juru biċċar il-problema l-oħra li hemm f'dan il-pajjiż. Il dak li ġara ġewwa ġos u allarmanti ħafna. Din il-belt ila għaddejja minn din is-sitwazzjoni għal ħafna żmien. Din qiegħda f'salib it-toroq bejn il-Musulmani u l-Kristjani. U hemm ħafna mibeda reliġjuża. F'mozzjoni konġunta rezoluzzjoni aħna tlabna l eżeminazzjoni fid-dettal ta' raġunijiet għal dan il-konflitt. Jiena ġej mill-Irlanda u naf eżattament allura x'kien ġara fir-rigward tal-konflitt li kien hemm f'pajjiżi bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti. Hemm però f'dan il-pajjiż iktar problemi bħal pereżempju problemi ċivili irridu nindirizzaw dawn il-imwiet dan il-qtil atroċi li qed isir u din il-mibeda li hemm f'dan il-pajjiż. Apparti minn hekk però hemm ukoll kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali fil-pajjiż. Ir-rivalità etnika bejn dawn in-nies fin-Niġerja għandha tiġi kkunsidrata. L-imwiet li saru a konsegwenzi għal avvenimenti tal-2001, 2004, 2008. Il-violenza diġa ntużat fil-passat biex titratta differenzi li hemm fil-pajis. U għad dizappuntanti ħafna li pajis bħal Nigeria li huwa tmin l-ikbar pajis li produċi żejt fid-dinja għandu popolazzjoni kbira li qed tgħix taħt il-livell medju tal-faqar. Tal huwa permezz ta' iktar investiment li n-Niġerja tista' tikkrea iktar ġid u ġustizzja soċjali li mbagħad tbiet in-nies mill-vjolenza. Jiena nħeġġeġ il-Kummissjoni biex tkompli tagħmel dialogu ma' Niġerja taħt il frame ta' Kotonu u biex tipprova tiġi dan il-konflitt u tagħti assistenza meħtieġa biex tassigura li dawn l-atroċitajiet ma jerġgħux jirrepeturuhom. ruhom. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Mitchell. Issa Nadu għassur Berman fisem il-Soċjalisti Demokratiċi. Sur President, ovvjament il-grupp tagħna jaqbel ma' Sur Rejn u nesprimu l-kondoljanzi tagħna għal mewta l-President Jar Adwa il-konflitti li seħaw fin niġerja f'Janar u Marzu din is-sena juru s-sitwazzjoni ta' dan ir-reġun. Ovvjament ir-reġuni għawlenija hija fost eh, fir-rigward ta' reliġjon iżda hemm raġunijiet oħrajn kif qal il-kollega tiegħi is-Sur Mitchell. Ir-reġun qed isofri minn nuqqas ta' riżorsi u eh, ċess li m'għandhomx dawn ir-riżorsi Eh, li, mandomx dawn il-gruppi, ċertu gruppi fil-pajis. Dan irti wassal kol għal konflitti bejn il-Kristjani u l-Musulmani. Il-bdiewa indiġeni qed iħossu medda minn nies oħrajn li qed ifittxu eh, lajxin tagħhom f'dan ir-reġun. Jekk xejn ma jsir minħabba l-faqar u diskriminazzjoni dawn dan it-tilwim ser jibqa' dej. Dan ifisser li l-popolazzjoni sieħa teħtieġ opportunitajiet indaqs aċċess indaqs għal uh, edukazzjoni, uh, poter politiku, eccetera. Aħna sibna li dawn il-kwistjonijiet kollha jrid jittieħdu konsiderazzjoni li tkun hemm persekuzzjoni ġusta ta' dawk li qed jagħmlu din il-vjolenza fil-pajjiż, però aħna fl-istess ħin ixxokkjat li qed nisimgħu li l-gvernanza eh, lokali ser tikkastiga lil priġunieri għaliex m'hemmx biżejjed post fil fil-ħabsijiet. Eh, il-persuni li għedin jamlu din il violenza mi jomx għedin jidġu eh, imres għal qorti kif suppost mod ġust. Grazzi. Merci, Monsieur le Président. Euh, Is-Sur Gorenz, jek joġbok, fisem l-għalde. Grazie ħafna, ħna smajna bil-mewt ta' sur ta' president Jar Adwa u għal daqstant aħna nishtiqu natu l-kondoljanzi tagħna. Il-mewt tal-president tan-Niġerja ġi fi żmien meta l-konflitt bejn il-Kristjani u l-Musulmani qed jiggrava. Għanna nistaw ndu nitkellmu ħafna dwar dawn l-attratiġlajiet li saru. U għal boħra rridu ninnotaw li għal-bazi ta' dan il-konflitt hemm kwistjonijiet reliġjużi. Idu koll insemmu li l-faqar ċertament ma jgħinx fost l-oħrajn. U il-rizultat għal nuqqas li għandhom l-autoritajiet biex jġildu l-korruzzjoni u jelbu l-korruzzjoni. hemm ukoll nuqqas ta' risorsi naturali, hemm nuqqas ta' art fertili f'dan ir reġun hemm ukoll kwistjoni kollha tal-bidla fil-klima li wkoll qed tamplifika dawn il-fatturi li diġà semmejt. X'tista' lura tagħmel l-Unjoni Ewropea f'sitwazzjoni ta' din it-tip? Ovvjament l-Unjoni Ewropea tista' tirreferi għal artiklu 8 tal-Konvenzjoni ta' Kotonu nistgħu nikkondannaw l-atroċitajiet li ovvjament ser nagħmlu fir rizoluzzjoni preżenti. U kol nistgħu ngħidu li pajjiż li huwa senjur fir-rigward tal-esportazzjoni ta' żejt fl-Afrika miux kapaċi jinvesti dan il-ġit biex jiġilet il-faqar għan nistaw nibqaw nikkondannaw dawn l-affatturi kolla, pero naħseb li hemm xi tama. U din it-tama hija għaliex in-Niġerja tista' tieħu rwol mexxej biex terġa' tqajjem lil Niġerja fuq saqajja. U naħseb li l-President Goodluck Jonathan għandu il-kapacitajiet kollha biex eh, jagħmel dawn l-affarijiet kollha li għadni kemm semmejt u jagħmel dan b'mod korroġġuż u għafidejn il-pajjiż li jisolvi din il-problema hemm pajjiżi hemm persuni skużawni li huma kwalifikati wkoll bħal Sur Goodluck Jonathan biex jgħinuh biex jagħmel dan ix-xogħol. Grazzi ħafna sa fissem il-ħodor is-Sinjura kill Nilsen. Grazzi President. Il-grupp tal-ħodor Jaddi kondoljanzi tijaw għal-mewt tal-President eh, ta' Nigeria. Aħna nappoġġaw rezoluzzjoni fuq l-atroċitajiet tal-massa fin nigeria Hemm element f'dan ir-rekord ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Aħna konna nitkellmu dwar il-ħabsijiet fin Niġerja u s-sitwazzjoni eh, li jinsabu fiha il-priġunieri dan ġim semmi fir-rapport tal-Amnesty International fl-2008 65% ta' persuni li jinsabu fil-ħabsijiet fin Niġerja ma ġewx missjuba ħatja eh, u ilhom jistennew proċess fil-qorti għal iktar minn 10 snin ħafna minnhom. In-Niġerja għadha ma rriformat is-sistema tagħha għadna qed nistennew biex din tirriforma s-sistema tagħha. Il-ħabsijiet tal tan-Niġerja juru li il-ħajja umana mandiġ ħafna valur. il konsil Nazjonali Ekonomiku fin niġerja ħabbar proġett biex jagħmel bosta eh, biex jagħti bosta eh, sentenzi tal-mewt sempliċement biex joqtlu lin-nies mill-ħabsijiet biex bekk ikunu jistaw jidħlu ħabsin oħrajn, priġunieri oħrajn. Tistaw timmaġinaw situazzjoni ta' dan it-tip fej persuni li forsi kienu innoċenti ma kellhomx id-dritt li e, ikollhom proċess il-qorti u flok inqatlu dawn. Il-Prim Ministru qal li Niġerja kienet qed tagħmel de facto fir rigward ta' dawn il-pini tal-mewt Jina nissuġġerixxi allura li rridu nattakkaw e, e, u niġġieldu kontra deċiżjoni li ħadet in-Niġerja biex terġa' daħal il-pina tal-mewt. Grazzi ħafna, issa naddu għassur Vandalen. Van Dalen. Grazzi. Fisam il-grupp politiku tiegħi jiena nixtieq ngħaddi l-kondoljanzi tiegħi għal l-ċittadini tan niġerja għal mew tal-President tagħhom. L-atroċitajiet li seħew ġewwa Jos huma tal-biża' u ma rajniex wis bidla sa minn dak iż-żmien għaliex din il-vjolenza baqgħet għaddejja u il-Kristjani kienu vittmi ta' dawn il-vjolenzi. Irridu nagħmlu investigazzjoni indipendenti malajr kemm jista' jkun għaliex Il-President jidher li qed jipproteġi ċittadini tiegħu. id nassiguraw li dawn l-atroċitajiet ma jiġux it-tollerati, li nsibu toler eh, soluzzjoni għal dawn il-konflitti li hemm bejn dawn il-popolazzjonijiet differenti li qegħdin jiġġieldu għall-istess biċċa art. Irridu nagħtu assistenza tagħna lin Naġerja iżda rridu hemm kollha pressjoni biex iwafqu din il-vjolenza darba l dejjem. Grazzi. Grazzi. Issa fisen il-United eh, Left. Zewċ minuti, Sinjura Verġa. Grazzi. President kollegi, jien ukoll nixtieq uh, eh, naddi l-kondoljanzi tiegħi għaċ-ċittadini tan-Niġerja wara il-mewt tal-President tagħhom il-grupp tagħna mhux ser jivvota favur l-abbozz ta' rezoluzzjoni aħna ma rridux niġu assoċjati magħha. Aħna nħossu li riżoluzzjoni kontrarju għal dak li smajt minn xi kelliem oħrajn ma tattakkax il-vjolenza ma titrattax il-vjolenza li hemm f'dan il-pajjiż tiċħat ovvjament il-vjolenza il vjolenza Iżda aħna rridu li dawn il-kriminali jitresqu l-qorti. in nigeria hija pajjiż kbir ħafna, għandha storja twila ħafna, għandha iktar minn 40 miljun popolazzjoni, għandha wkoll iż-żejt. Il-GDP tagħha jagħmel attini wara l-Afrika t'isfel. U qabel l-Alġerija, iżda xorta waħda popolazzjoni ta' edha taħt il-medja tal-faqar. Għandaw kol wkoll deficit tal-budget. kol, ironikament, eh, Niġerja tesporta ħafna prodotti Għalfejn allura in-Niġerja tinsaf din is-sitwazzjoni minkejja s-sitwazzjoni tajba fir rigward taż-żejt u r-riżorsi taż-żejt li għandha. Ir-raġuni hija li il-gvernijiet qed jikkontrarraw ir-riżorsi tal-Afrika f'dan il-każ iż-żejt li huwa ta' 40% tal-esploitazzjoni ta' 40% taż-żejt tan-Niġerja. Dawn l-atti morru kontra l-interess tal-ċittadini tan-Niġerja apparti minn hekk il-rizorsi naturali bħal pereżempju eh, l-annimali eh, li hemm f'dan il-pajjiż qed issirilhom ħafna ħsara minħabba il-problemi eh, ambjentali li hemm hija wkoll huwa wkoll pajjiż korrott ħafna. Din hija sitwazzjoni li ma nistgħux nittollerawha u ma nistgħux u rridu naraw kif ser namlu biex inkomplu niġġieldu għas-solidarjetà u nagħtu iktar solidarjetà lejn l-Afrika. Grazie President. Grazzi, Sur President, nafu kemm diffiċli li kun hemm kożistenza paċifika bejn il-bosta komunitajiet reliġjużi fin-Niġerja l-iktar bejn ir-rapp it rapporti bejn il-Musulmani u il-Kristjani. Kif eh, għedna fi rezoluzzjoni se nivutaw dwara il-qada hija gravi ħafna aktar minn 14.000 persuna ġew maqtula waqt ġlied etniċi u reliġjużi. Hekk kif spiċċa reġim militari tal-1999 qegħdin nitkellmu dwar aktar minn 500 eh, mwiet fl-aħħar tliet eh, xhur. Sfortunatament Niġerja mhux l-unika pajjiż fejn qed naraw dan it-tip ta' ġlied bejn komunitajiet reliġjużi ikun aħjar ki jkun għamlu rapport annwali tal-Parlament Ewropew fuq il-libertà reġjuża fid-dinja illi titratta b'mod strutturat il-problema ewlenija bħal din għall-istabilità ta' ħafna pajjiżi qed nirreferi għal stqarrija tal-Kummissarju Ren illi jiena naġa ngħidlu għal darboħra li jiena nirrispetta ħafna. U għal in-Niġerja huwa pajjiż fqir ħafna, mhux vera, il-Niġerja huwa pajjiż senjur ħafna imma għandu klassi eh, ta' managers hija korrotti u inkapaċi illi attakkat ir-riżorsi tal-pajjiż u bekk faqret miljuni ta' ċittadini u għalhekk il-problema ewlenija hija din illi t tiġdid soċjali ekonomiku ta' dan il-pajjiż bħal ta' bosta pajjiżi oħra tal-Afrika jaddi eh, ikollu klassi manageriali oħra illi tagħti każ il-ħtiġijiet ta' ċittadini. Grazzi. Aziz kollega, issa Minuta l-Onorevoli Martin, fissem il-membri mux affiljati. Nigeria wara il-tazza tad-dinja fl-Afrika tisfel ser tkun il-punt ewlieni tal-attenzjoni tagħna meta aħna niġu biex nitkellmu dwar l-Afrika. Issa hawnhekk jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar eh, globalizzazzjoni f'kuntest globalizzat. Forsi nistgħu nitkellmu dwar iċ-Ċina jew nkella dwar l-Ewropa. U jiena konvint illi ser jibqa' jkun hemm abbużi jekk aħna insemmu dawk il-persuni illi e, jinsabu fil-ħabs. Huma jridu jkunu l-imsieħba tagħna u mhux il-gvernijiet korrotti, aħna rridu nappoġġaw riżoluzzjoni. U dawk il-kelliema minna tax-xelluk tal-Kamra qalu l-kummenti tagħhom huma ġusti aħna irridu nidġildu għadrittijiet tal-bniedem u mux noqodu naraw xie pjanijiet għandhom iċ-ċejna għan Nigeria. Issa il-kellima fisem il-gruppi eh, minn ħajitkellem fuq bazz individuali u koll l-ewel l-onorevoli Mario Mauro għal minuti. Grazzi, Sur President. Eżis kollegi, il-violenza ma solvix il-konflitti. Il-violenza twassal għal konsegwenzi traġiċi il-violenza ġifiri. Apparti li hija ċaġa diżumana mhijiex xi ħaġa li jaqblina nagħmluha u għalek irridu nsibu miżuri effiċenti, miżuri effettivi biex eh, nwafqu dawn il-problemi. U għalek jekk l-element li wassal għal violenza bejn minoranza kristjani u dik musul u l-musulmani mhijiex biss il-fundamentalizmu reliġjuż imma in-nuqqas ta' żvilupp. U għalhekk dak li l-Unjoni Ewropea flimkien mal-Unjoni Afrikana u l-Komitat Internazzjonali kollha irridu ifemu li l-Gvern Federali ta' Nigeria li huwa responsabbli minn bosta naħat għal din is-sitwazzjoni huwa li jgħidilhom biex ikun hemm il-konvivenza paċifika f'dan il-pajis. Għaliex dan huwa fattur illi ser fl-aħħar mill-aħħar jibbenefika kulħadd minnu. U allura apparti li jkun hemm sistema xierqa ta' investigazzjoni illi jiġi akkużati dawk li huma responsabbli għat tixrid ta' dem f'dan l-aħħar xhur manka f'dan l-aħħar snin, huwa importanti wkoll illi nibdew kull tip ta' inizjattiva biex jiġi appoġġat dialogu interetniku u interreliġjuż ukoll il-tnejiet ta' klassi ġdida manageriali. U għalek irridu infemmuhom illi u importanti li dan isir l-aktar f'pajis ekrik bizzejt hemm bżonn ta' aċċess aħjar ta' riżorsi u distribuzzjoni aħjar ta' riżorsi. U jiena naħseb illi l-ftehim li ġifirmat fit-12 ta' Diċembru 2009 bejn ir-Repubblika Federali ta' Niġerja u l-Unjoni Ewropea irridu jisprunaw l-Nigeria biex timxi f'din id-direzzjoni. Illum it-teddida u l lenija miex il-konflitt fih nifsu imma raġunijiet illi waslu u ġeneraw il-konflitt. U għalek u importanti li aħna naġixxu biex eh, il-Nigeria tiproċedi lejn svilup ekonomiku u demokratiku. Grazzi minuta l-Onorevoli Krezzu. Grazzi, Sur President. Jiena nixtieq nesprimi l-kondoljanzi tiegħi l poplu Niġerjan minħabba l mew tal-President. Sfortunatament, qegħdin naraw li hawn fattur ieħor ta' riskju illi daħal fis-sitwazzjoni. Bil-mewt tal-President issa waqa' poter illi kien poter ta' pajis li effettwat mill-violenza. Għadin naraw li 300.000 musulmani nqatlu U issa hemm numru simili ta' kristjani li nqatlu wkoll. Il-preżenza ta' soldati fit-toroq hija meħtieġa biex tiġi garantita l-ordni pubblika u jifqu dawn l-atroċitajiet u dan it-takkis. Hemm bżonn ukoll nitrattaw il-problema tal-impunità. Din qegħdin naraw ħafna żoni ta' konflitti fl-Afrika fi żmien fejn il-kriminali. Eh, meta l-kriminali jiġu arrestati hemmhekk naraw il il violenza forsi tieqa fil-komunità internazzjonali trid tinvolvi ruha. Huma fil- fil-passat eh, kienu edin jgħatu kas il kustjoni fil-Balkani, jridu jagħmlu l-istess għall-Afrika. Grazzi, ma nervu li tannu kal minuta Meta kont żarjina niftakar li fuq Televizjoni kont nara l-istampi tal-gwerra ċivili fil-Bajafra fil-Niġerja. 40 sena wara sfortunatament ma tantx bidlu l-affarijiet. Qegħdin naraw eh, dawn l-immaġni minn ġos fejn mijiet ta' persuni eh, mietu fatti atroċi ifakkarna illi l-Niġerja hija pajjiż konnikament instabli. Dawn it-tislijiet bej il-ġlied bejn musulmani u kristjani qegħdin jgħeddu l-istabilità tan-Niġerja. Il-bieraħ miet il-President u għalhekk jiena nibgħat il-kondoljonzi tiegħi lill-poplu tan-Niġerja dan se niwassal għal tislita sħiħa fil-poter. U ser wasal l-aktar instabilità f'dan il pajis kbir Afrikan u jala jkien mħasseb minħabba l-instabilità fuq medda twila ta' żmien fuq in-Niġerja. Il-President tal-Libja suġġerixxa b'mod kontroversjali illi Niġer tinqasam fit-tnejn. Is-Sudan pajjiż ieħor li huwa maqsum bejn il-Musulmani ta' Tramuntana u Kristjani ta' Nofsinhar jidher illi sena diela se jissepara, se jinfired f'żewġ partijiet u dan ser iwassal biex il-frontieri koloniali fil-Afrika ma jibqawx sakrosanti. U dan jista' jwassal situazzjoni simili fil-ġejjeni għal pajjiżi oħra. Grazzi minuta u nofsa Sur Joe Higgins. Sur President, il-massakru orribli fil-stat ta' ġos fin-Niġerja f'jannar u f'marzu waslu għal bosta vitmi l-aktar nisa u tfal. Dawn il-firdiet tribali u settorjali huma fatturi li waslu għal dan kollu. Aħna rridu naraw x'inhuma l-kawżi interferenza koloniali u konkwisti brutali fl-Afrika spiss li sfruttaw il-firdiet fi tribujiet ħallew dan il-patrimonju dejjemi u l-BBC fl-analiżi tal-aħbarijiet tagħha dan l-aħħar iddikjarat illi minkejja l-violenza bil-Musulmani u l-Kristjani l-analisti jgħidu illi l-kawżi tewlieni huma politiċi u ekonomiċi huma rreferu għal faqar kbir tal-poplu Niġerjan u l-korruzzjoni tal-eliti li tmexxi. Il-Niġerja illi huwa wieħed mill-aktar pajjiż pajjiżi illi għandu r-riżorsi fuq id-dinja dan jinkludi ż-żejt Sfortunatament il-korruzzjoni tal-elit u l-multinazzjonali inkludi xelol edin jihdu parti kbira minn dan il-ġid kollu, edin ħallu bosta Nigerjani jiexu faqar totali. Jienna naqbel mal-kollegi tijaj mill-Grupp Soċjalista u Demokratiku fin niġerja il huma edin jistaqsu biex il-ġid ta' Nigerja jittieħed taħt kontroll pubbliku u jina tal-maġġoranza tal-ħaddiema u l-foqra. Għabbażi ta' dan il-ġid kollu ikun possibli li wieħed jibni ħajja deċenti għal poplu kollu tan-Niġerja u għabbażi ta' dan u koll jintelbu il-firdiet komunali li jem. L-alternativa hija ta' bilħa asma fin Niġerja u aktar eh, atti barbariċi illi jinn jisiru fuq il-poplu ta' Nigeria. Grazzi għal minuta u nofs onorevoli Marek. Signuri, Nigeria huwa pajjiż importanti ħafna u aħna għalhekk imħasba dwar dak illi qed jiġri fir-reġjun ta' Ġos. Imma l-problemi ta' dan il-pajjiż mhumiex biss minħabba il-konflitt reliġjuż u differenzi politiċi. Hemm bosta konflitti f'dan il-pajjiż, eh, konflitti reliġjużi u ekonomiċi illi ilhom jeżistu għal bosta żmien f'dan ir-reġun. Il-Kristjani huma mħarsa bħala l-poplu indiġenu u l-Musulmani bħala dawk illi ġew ħafna aktar wara fl-istorja. Apparti minn hekk hemm differenzi politiċi wkoll. Dan dawn il-gruppi etniċi jivvutaw għal partiti politiċi differenti u allura ma nistgħux ngħidu li l-bażi tal-problemi huwa konflitt reliġjuż. Skont il-Kostituzzjoni tan-Niġerja irid ikun hemm garanzija għal libertà reliġjuża forsi hija ħaġa ġenwa li wieħed isemmi l-Kostituzzjoni, ma nixtieq nfakkarkom il-Kostituzzjoni Amerikana li hija l-aktar waħda antika u dik pollakka li l-aktar waħda qadima fil-Europa tnizzel dawn it-tip ta' valuri. U għalek jiena nishtiq nappella l-autoritajiet tan-Niġerja biex huma jissolvu l-problemi tagħhom U dan jagħmluh permezz tal-Kostituzzjoni tagħhom. Dan wassalna l-aħħar tal-kellima fuq l-istatijaj u issa tliet persuni jixtiequ jitkellmu taħt il-proċedura catch DI. L-Onorevoli Andre Kini, Sur President. Jiena nixtieq nesprimi Dispjaċir tiegħi għal-violenza illi faqet fil-żona ta' ġos illi waslet għal mewt ta' persuni. Dan kien l-aħħar eżempju ta' l-importanza tal-proċess ta' rikonċiljazzjoni illi jrid jibda f'dan il-post biex ikun hemm koesistenza paċifika bejn il-popolazzjoni mużulmana ta' tramuntana u dik ta' nofsinhar li hija kristjana. Jien nixtieq inkun naf għaliex għam dan it-tip ta' atroċitajiet minħabba l-ħajja diffiċli li għandhom l-abitanti li jgħixu fi żona l-aktar sinjura li għandha iż-żejt. Imma ma jibbenefikawx minn dan il-ġid. Nixtieq ngħid l-awtoritajiet Niġerjani biex jiżguraw li jkun hemm żvilupp aktar ġust tal-gruppi soċjali fil-pajjiż. Dan jiġi żgurat u għalhekk drittijiet tal-bniedem jiġu protetti u infurzati. Jien llum eh, nibgħat il-kondoljanzi tiegħi lil poplu ta' Nigeria wara il-mew tal-president tagħhom. Grazzi. L-Onorevoli Preda. Grazzi ta sew, sur President. Jina wkoll nixtieq nesprimi il-kondoljanzi tiegħi lill-poplu tan Niġerja wara il-mewt tal-President Jar Adwa. Jien nixtieq insemmi żewġ punti. L-ewwel nett. Saħat minn Niġerja ġi mistoqsi dwar x'inhuma s-sorsi tal-problemi fil-pajjiż. Huwa b'mod ċar qal illi n-nies ħatja għal atroċitajiet għal dawn ir-rejati jinstabu man mbagħad ma jarġawx jidru għal darb'oħra u jisparixxu. U għalhekk ma nafux minnu ħati b'mod pubbliku it tini ħaġa nixtieq nisħaq dwar il-fatt li aħna ma rridux ninsew dimensjoni reliġjuża f'dan il-konflitt minn tkellem qabli semma li hemm l-aspetti reliġjużi imma huma l-aspetti soċjali u ekonomiċi illi huma fil-qalba ta' dan kollu. Good luck Jonathan il-President, l-Aġent President semma dan kollu. L-Onorevoli Gżib, L-aħħar kellim. Grazzi. L-istampi li ħasduna li rajna fil-mezzi ta' xandir naħseb li ħallaw impatt kbir fuqna. Aħna rajna iċsma fil-belt ta' ġos mitfuqin fit-triq. U dinja ċaħġa li taħsadna, kif qal Mario Mauro, għatma nistaw nġustifikaw il-violenza violenza hija ħażen minna nnifisa Il-Parlament Ewropew ma jistax jitraskura dawn iġbijat li rajna u jina lek nappoġġa din ir-riżoluzzjoni. parti l-oriġni ta' dawn il-konflitti dawk li jinsabu wara dawn l-atti ta' violenza Huwa edmirtana li aħna nirreagġixxu, niżguraw l drittijiet tal-bniedem jiġu mħarsa fin-Niġer, wara kollox huwa pajjiż qrib tagħna. Jiena nixtieq nesprim il-kondoljanzi tiegħi lill-poplu ta' Niġerja. Sur Oliren, il-Kummissarju ser jitkellem u jreġixxi għal dak li qalu l-bosta kellima. Sur President, onorevoli membri, grazzi ta' dan id-dibattitu serju u responsabli l-lum hawnhekk bosta minnkom saħu dwar il-kult problemi so ta' soċjetà ta' Nigeria u kemm dawn huma komplessi jiena naqbel magħkom. Il-Kummissjoni qiegħda tagħmel monitoraġġ sa' dawn il-problemi. Aħna qegħdin inkomplu biss ħobija tagħna man Niġerja. Jiena nista' ngħidilkom illi jiena naqbel ma'kom perfettament dwar l-importanza li nissieltu l-korruzzjoni u l-impunità fil-pajjiż għaliex il-korruzzjoni sfortunatament hija gravi ħafna fin-Niġerja u tostakola il-proċess demokratiku f'dan il-pajjiż hekk sinjur bir rizorsi tiegħu għalhekk ikisser il-ħajja tan-nies normali. Aħna tajna l-appoċ tagħna kostruttiv lin niġerja aħna dan qed nagħmluh billi nużaw bosta strumenti mid-diplomazija l iżvilupp u l-Kummissjoni għalhekk tibqa' impenjata biex tipprova trażan il-vjolenza fin-Niġerja permezz tal-mezzi diplomatiċi li aħna għandna disponibilità tagħna. Il-forum li jmiss biex jindirizza din il-kwistjoni jekk importanti fuq livell oli huwa fil-laqa ministerjali bejn l-Unjoni Ewropea u Niġerja fil-ħarifa illi ġejja. U aħna hekk ser namlu f'din l-okkażjoni. Grazzi. Surren, jena nixtieq nitlob skuża jgħid il-President għall-istorbju li għaw fil-kamra palissa. Għanna ser nikonkludu dan id-dibattitu issa u għalek ser nivvutaw fil-11 dwar din ir-riżoluzzjoni issa ser nifqu għal pawza qasira ħafna u mbagħad 50 tal-minuti ser nibdew il-proċess ta' votazzjoni. Grazzi.